tagħkom u tifhom il-konverzazzjonijiet tagħkom. Nixtin informakom illi il-minuti tas 16 ta' novembru edin u maċċessibli, hemm xi kommenti jekk mhux il-każ